U eh, hemm kummenti le allura dan huwa validu Isur Eriksen issu huwa kap tal-gvern Svediż ngħidulu proset. U l-Parlament jieħu nota tal-fatt illi s-seda tiegħu issa u ħajkun vojt mill-5